I would like to... Nishtiq li mal-ewwel naddu għall-ispjega tal-voti fuq ir-rapport ta' Berger, Sinjura Aven. Eh, tänan, proua president, eks raske on praegu rääkida. Ringrazzjak, sinjura. Mux faċli li ehm, nitkellem fuq id-deċiżjoni li għamilna fuq um, li ħadna fuq dan l-istrument juri kemm ħaddimna tajjeb bejn l-istituzzjonijiet fl-imkien. L-istituzzjonijiet kienu qablu li jiffinanzjaw dan il-programm. L-ħaġa pożittiva li rajna wkoll hija li ovvjament irnexxinna għal proġetti tal-enerġija rnexxinna insibu l-kaptu anki ġifiri fil-budget għalhekk jiena votajt favur. Thank you. The uh, next report. Iva, il-rapport li jmiss u koll hija huwa ta' Reimer Berger fuq il- il pjantar kupru ekonomiku. Eh, tänan, toetasin ka seda raportit tema vastu. Iva, grazzina u koll bilt ma dan il-rapport għax mir-riżultati li ħarġu tal-Kumitat ta' Rikonċiljazzjoni eh, tafu forsi il-proċess tant kien kon komplikat imma xorta kena riżultati tajbin biex nadottaw nadottaw dan il-pjan Ewropew tal-kupru ekonomiku. Matul il-votazzjoni dwar il-budget iddeċidejna wkoll li nallokaw 2.4 biljun ta' euros għal dan għalek jena eh, appoġġajt dan il-rapport. Issa immorru il-rapport ta' Surjan Manka l-ewwel persuna li jixtieq jisprimu huwa Sur Davis. Eh, Sur Griffin tal-British National parti għal li jiena votajt skont interessi kummerċjali nishtaq mela ċara li jiena gburi li niddefendi il-low eh, carbon technologies jiena għat marċevej ċentesmu għaxxol li namel, jena xon namlu għax verament nemmen fiħ. L-isma li kelli dejjem jena dikjarajtum fi dikjarazzjoni ta' interessi tijaj u għalek il-trasparenza Sur President, minn dejjem kienu s-sisin tal-ħajja tijaj politika u qabel nigrifeni prova jħammiġni ħalli nispjega li il-partit tijaw mar nixelux jibat l-accounts tijaw l-autoritajt fil-Renju Unit. L-accountants tijaw jgħidu li l-affarijiet tal-partit tijaw mumiex eh, ċari ħafna nis jaħdmu li l-flus li jindbatu mill-partitari tijaw għet mux għet jintużaw tajjeb. U jekk dan ma jaqbilx miegħu għaliex ma jibaċ il-rapport tal-accounts tijaw biex jorina l-verita. Grazie ħafna, Sur Fox. Madam President. Signora President, jekk tippermetti li nikwota ħażin il-John Dunning, deputat tal-seklu 18, il-budget tal-EU qed jola u għandu jonqos. Jiena votajt il-budget għax imur kontra il-limitu eh, ta' 1% tal-GDP. Dan il-limitu ma rridux nilħuq hemm bżonn naraw nifmu li kull euro li nonfqu qed joħroġ minant minħallas it-taxxa. Ġifieri noqogħdu attenti bil-flus imma u dan il-budget mhuwiex qegħdin juri dan din l-attenzjoni supposta. Sur Kamal, nixtieq ngħidlek verament li veru tajjeb li qegħdin fidejk fl-aħħar tas-sena. Grazzi ħafna tal-li tajtni din l-okkazjoni li nitkellem u verat nugos nerġa narak, sinjura. <laughs> pal kollega li għadu kemm fjallem jina votajt kontra l-budget. Għax ver interessanti li nitkelmu fuq il-valuri tal-Europa, solidarità ma' ċittadini, imma f'dan iż-żmien meta u ħafna nies qed ibatu mħabba l-kriżi finanzjarju qed ibatu biex ma jistgħux iħallsu l-kontijiet, qed jitilfu x-xogħol tagħhom, qed jaċċettaw pagi inqas. Jiena naħseb li ħaġa ta' min jismera li ngħidu aħna li nżidu l-budget u l-qas biss jagħtikas is-sitwazzjoni ta' bħalissa situazzjoni finanzjarja. Hemm bżonn finanzi tagħna jkunu ktar sodi, hemm bżonn innuru solidarjetà mill-elettorat u noqogħdu attenti man nies li qegħdin iħallsu t-taxxa. Hekk biss inkun nistgħu niġġeneraw it-kabbir li tant huwa bżonn jus biex ngħinu ċittadini fl-Unjoni eh, Ewropea kellha għalhekk jiena votajt kontra nixtieq nagħmel l-awguri tiegħi tal-miliet u għas-sena ġida. Grazzi ħafna sur Kamal issa il rapport fuq il-Belarus Sinjura Afrikajna. Ringrazzjak Ningrazzjak, Sinjura, jiena votajt favur ta' rezoluzzjoni għax il-Belarus qed juri li jixtieq ikollu relazzjoni mal-Unjoni. Imma għal kem jgħid dan ma tantx irnexxielu jimxi l qudiem mill-oppożizzjoni smajna li l-President se jiffirma dekret biex inqas l-aċċess eh, tal-internet għalek hemm bżonn li aħna naħdmu biex il-Belarus jersa lejn l-Ewropa. Miridu naraw eżattament x'relazzjoni jrid ikollna man-nies mal bżonn inneħħu it-travel bans għax dawn qegħdin hemm bissa nies normali. 60 euro ek tqum il-viza Schengen u dawn ma jaffordjawx iħallsu dan l-ammont. U għal Russi huwa darbtejn inqas biex il-viża kif tqum il-viża. Nirringrazzja grazzi ħafna. Thank you very much. I would be Grazzi ħafna jiena inkongrat kieku Sur Brock u Sur Zalozis kien morru jitkellmu jargumentaw ximkien ieħor. Sur Brock, ek joġbok, morru tkellmu barra minn din l-awla. Grazzi. Could you please? Sur Brock, morru barra tkellmu. Out. Barra, tilqu lem. Mr. Brock, will you... Sur Brock, smajtni jew le, itlaq minn din il-kamra, morru komplu tar argumentaw barra minnaw. Issa, veru, et-tazagġeraw. Mr. Preda, I understand. Sur Preda, jekk għandek xi spjega fuq il-Belarus nisimgħu kissa. Hekk tixtieq tagħmel sur Preda. Iva, jiena xtaqt nispjega il-votazzjoni tas sur Schulz. Jiena nixtieq li nixtieq tispiegaw li eżattament kif ivvutajna għall-ewwel proposta ta' Sur Schulz. Mhux possibbli nispjegaw le, jiena ħsibtek li rrid titkellem fuq il-Belarus. Issa għandna riżoluzzjoni dwar il-violenza fir-Repubblika Demokratika tal-Kongo. Sinjura, Iva, jiena votajt favur din ir-riżoluzzjoni għax is-sitwazzjoni fil-Kongo verament tal-biża' ħafna u ħafna nis edin jinqatlu ta' kull xar imħabba il-gruppi armati li jużaw violenza. Il-forzi armati tal-Kongo u kol u ma l-awturi ta' reati bħal dawn għax jużaw forza eccessiva eh, u ma jatux kas il-vitmi tal-violenza anki il-nisa eh, iktar u iktar qed jiġu maħura violenza u stupru anki minnaħa tal-armata. Għalek aħna il-fat li l-Europa trid tindaħal fil-Kongo nil-qawa biex aħna nkunu ma nħallux is-sitwazzjoni fil-Kongo fil-Kongo tiddegrada qablu ma dik tal-Rwanda. Kongo l-autoritajiet mandomx seta li eh, imor ifittxu min huwa l-autur ta' dan it-tip ta' violenza. Għalhekk il-komunità internazzjonali hemm bżonn tindaħal. Il-monuk hemm bżonn u ukoll iktar risorsi permezz tal-ġnus ma' Grazie ħafna u fl-aħħar is-Sur Deva. Bil-mikrofonu jogħġbu. Qed nara kien ftit ilu kiennaw uh, uh, xaħġa taħraqaw f'din il-kamra u din toġobni. Qabel immorru għal btajjel tal-miliet u id-dundjani li seniklu u dak kollu li aħna nieħdu gost bih meta nitkellmu fuq il-Kongo f'dak iż-żmien li aħna nkunu qegħdin nieħdu pjaċir ħafna nies fil dan il-pajjiż se jkun qegħdin imutu. Sissa mill-1999 kważi 5 miljon ruħ tilfu ħajjithom u xi 45,000 kważi xi il-popolazzjoni ta' xi belt żgħira fir-Renju Unit imutu kull sena. Meta aħna qed niċċelebraw il-miliet, ta' min jaħseb f'dan kollu, ta' min jaħseb f'dawn in-nies. Naraw jekk in-nies tal-Kongo u aħna kux qed ngħixu fuq l-istess pjaneta. Għal dan l-aħħar 80 ħafna snin il-ġims maquda ila tipprova ġib stabilta f'dan il-pajjiż imma hemm biss 20,000 soldat kif jista' jkun dawn iżommu l-paċi meta mumiex mm, daqsek numerużi, aħna li l-ġus maqda emżon nejnuwa biex tagħmel xogħol tajjeb biex naraw li jitresqu fil-ġustizzja nies li qegħdin jagħmlu dawn l-atti violenti. Grazzi. Hemm bżonn inwaqfu dan kollox issa. Dak kien l-aħħar kellim li kellna sissa u jekk jekk issa għaw xaħat li eh, forsi rrit jitkellem rritu tgħidu lin-nies ta' qabel. Sur buzuttile. Sinjura, jiena saqt nit nispjega fuq ir-rezoluzzjoni dwar um, l-aċċess għad dokumenti wara li jitwal fil seħidra trattat tal-Lisbona imma mill jider um, inti ma konċ informata għaluli li kienem problema fis sistema u veru inti kont saqsej biex titkellem u nħantik iċ-ċans tamen dan issa. Grazzi, Sinjura. Mela, għannom tal-grupp tal-IPP nishtiqnejt ngħid li l-IPP vota kontra. Vota kontra mhux għax ma jaqbilx ma' trasparenza u l-aċċess għad dokumenti, anzi, skont it-trattat il-ġdid, ġifieri imma għax fir-riżoluzzjoni tiegħu stess li maqas bissi votajnija, ke, ke l-partit kellu rezoluzzjoni tiegħu li Fl-opinjoni tagħna kien qed ir-riżoluzzjoni tieħu approċċ iktar delikata għal din il-kwistjoni tant delikata. Sinjura, meta nkun qed nitkellmu fuq dan is-suġġett l-aċċess dokumenti u trasparenza ma neżaġerawx li ma ċertu proċeduri u dokumentazzjoni ma namluhomx aċċessibbli li tirrendi s-sistema kollha eh, li ma tkunx tista' treġġi din is-sistema f'ċertu negozjati bil-maluq nafu li jisiru, ġifiri rridu għadu attenti ma minminawx ċertu proċedimenti u ċertu negozjati, grazzi. Iva bekk mela konkludejna il-xol ta' dalodu u naġġorna il-sessjoni sa' tlita, grazzi ħafna.